Good afternoon now, it's time for Għal-komplement għal-ġurnata tajba, issa għaddu l-ispiega tal-voti. L-ewel, wahda ija senjura Makovej. Mulțumesc. un fidel al EU, e Uzbekistan Partnership and Cooperation. Ħan nitkellmu fuq il-ftejjim mal-Uzbekistan Sinjura Makovej, fidejk, issa